xi notifiki u nibdew il-Sinjora ma Sinjura Ulla Tornes hija parti issa mill-Gvern ta' Danimarka u nawgurawla għal ħatra tagħha. Aħna ħadna nota illi issa għandna siġġu vojt fid-29 ta' frar dan is-siġġu kien vojt ta' dan is-sena. U issa rċevejna mill-autorit